Tenkomplu bid-dikjerazzjoni u spiegazzjoni ta' vot. Fuq il-rapport grek is-sur Jaron. E kollegi ja? Ja. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Präsident. Grazie ħafna, Sur President. Jiena sodisfat ħafna li fuq il-rapport fuq is-suq uniku għal konsumaturi u ċittadini nieħu gost illi anka l-intrapriżi żaru medium ma' msemmija Paragrafu 46 jitkellem fuq aċċess għal kapitali huwa l-problema prinċipali. Xi ħaġa veritarja huwa aktar faċli għal hedge funds li tal miljoni milli u sabiex tiġbor eluf, tit eluf għal intrapriża medji.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 Is-sina fi grejdu, mux għawal li urana du għassur xmit. mi għapodnik mi prispeje. Grazie ħafna, Sur President, dwar id-dialogu bejn l-universitajiet u l-ekonomija f'termini ġenerali, kwestjoni importanti ħafna sabiex ntejbu l-opportunitajiet għazzazax rridu naraw kif nistaw u kol nidġildu xejri demografiċi fl-Europa bħalissa li tkollhom effetti negattivi. Għanna nintroduċu miżuri illi jiffavorixxu l żaza sabiex ikollhom aċċess aħjar għas-suq tax-xogħol u sabiex il-potenzjal tagħhom ikun jista' jħroġ fil-beraħ. L-edukazzjoni għandna narawha bħala miżura fiha nnifisha li tista' tkun għodda sabiex niġġieldu il-faqar. Per eżempju, nelbu il-zvantagġi li jistaw kollom persuni. Grazie ħafna fu rapport Harms, spiegazzjoni waħda ta' vot, Mr. Kelly. Ehm, Grazie, in Grazzi, Sor President, votajt favur dan il-rapport sabiex namel dak li huwa ġust Dwar l-enerġija nukleari, xtaqt ngħid li ħafna ċittadini huma konfużi f'pajjiżi kważi kulħadd huwa kontra l-enerġija nukleari b'riżultat tad-diżastri f'Ċernobil u eh, nirrikmanda l kummissjoni sabiex tinvestiga din il-kwistjoni dwar l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' l-enerġija nukleari u sabiex ukoll tippubblika dokument sabiex ċittadini ikunu jistgħu jiffurmaw opinjoni bbażata fuq il-verità u mhux fuq emozzjonijiet biss. Pala konklużjoni xtaqt nifraħlek għax-xogħol eċċellenti li għamilt fuq l-ewwel jum tiegħek eh, bħala President. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly, sehr freundlich. Wir haben eine weitere. Grazie, Hafner, Kelly. Għanna talba oħra, pero xtaqt nirrimarka illi s-soltu tridu titolbu illi tamlu zvekazzjoni ta' vot qabel ma nibdew il-proċedura, mux matula. Litwanja, Slovakkja u l-Bulgarija kienu appoġġati fl-sforzi tagħhom għal dak għandu x'jaqsam l-obligi marbuta ma' dikommissjonar tal-enerġija nukleari. Kena rapport dwar l-Bulgarija provat fil-2009 u l-mira aħħarija tal-abbozz ta' rapport kien li nagħtu sussidi tal-imot illi s-sigurtà tkun żgurata u garantita. Niskuża ruħi kollin ninterrompik. Ma tistax tagħmel dikrazzjoni ta' vot fuq xi ħaġa illi hija rilevanti. Dikrazzjoni ta' vot issa fuq ir-rapport Juanjok, is-Sur Tarabella mhux qiegħed magħna. Il-kollega Van Dalen. sirti, de rapporteur Voorzitter, de rapporteur heeft enkele onthutsende amendementen. Sur president, rapporteur. Rapporteur. Ressaq numru ta' sorprendenti fil-rapport da kullandu xaqsam mal patta stabilita u tkabbir il-finanzi u anka l-importanza ta' kriterji speċifiċi u anka rapporter irrit. Iwaqqa ħafna mendi. Jiena naħseb illi qed naraw attentat li nkissru l-ekonomija. Kif jista' jkun hawn tant membri li ma jridux isegwu dak li jiddikjaraw? Rridu ħidma kbira sabiex nerġaw nistabilixxu stabilità fil-finanzi. Dana kollu mus se jidoq sabiħ mal-votanti, ma jek ma namlu jekk nitnikru jissa nispiċċaw falliment totali. Vielen Dank, Herr Kollege Van Galen. Grazie, Signora Van Galen. Is-sorginok ma jidirx qiegħed hawnhekk. Signora Ford. Thank you. Grazie ħafna nil-qadan il-rapport fuq il- finanzi pubbliċi u jirrappreżentati tip meta qabel ma l-ewwel abbozz il-finanzi u minu ma ta' tħassib għal unitu oħrajn għandna bżonn ikollna stimoli fiskali u m'għandhomx ikunu eċċezzjonijiet u għandna nelbu il qat u li li għandna u naqsu il pizita ta' taxxa fuq l-impjiegi u l-intrapriżi żaru medji. Rizorsi huma skarsi uħna aħna naqblu il fejn il-flus huma disponibbli għan indirizzaw ma' tkabbir u nsaħħu l-investiment, riċerka u żvilupp u innovazzjoni ekoloġika wkoll ma nistgħux naħarbu mill il-fat li l-popolazzjoni qed jagħmlu tliet ixieħ, skemi ta' pensjoni għandhom ikunu transparenti u jinkludu wkoll għandna ninkludu meta nħarsu lejn dejn pubbliku. Hemm kwistjonijiet li jiena kont konxa minnhom dar report. L-immigrazzjoni pereżempju hemm bżonn li tiġi trattata b'sensitività għanda tista tħalli nuqqasijiet fil-suq ta' xogħol manna għandna nieħdu konsiderazzjoni fatturi lokali. Iva naqbel illi problemi Ewropej għandhom ikollhom soluzzjoni ta' Ewropej, ma nkunu konxi mill-ekonomija globali għandna nirrispettaw il-poteri fundamentali tal-gvernijiet u wkoll. Grazzi. Fin Dank, fa' kollegi, nals next Herr Kollege. Grazie ħafna. Is l onrevoli Klajs. Ja, dank u, voorzitter. Ik heb tegen het verslag Huang Guangnok gestemd. Grazie, president. Jina votajt kontra il-rapport uh, eh, Njok o principalment minħabba il-fat illi qed ninkoraġġixxu immigrazzjoni tal-massa lejn l-Ewropa. Il-Parlament qed jinjora dak li jridu ċittadini ma jfilħux iktar din l-immigrazzjoni tal-massa. Hemm bżonn nagħmlu analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż dwar immigrazzjoni ġejja minn barra l-Unjoni Ewropea ħafna gvernijiet li kellhom problemi qudiemhom ma kalkulawx l-ispejjeż marbuta mal-immigrazzjoni u għat ikomplu jirrifjutaw illi jidiskrivu l-affarijiet kif inhuma. Kif inhu possibbli dan għanna u koll naraw illi um, brain drain għawija f'pajjiżi li qed jiżviluppaw għaliex ħafna ċittadin tagħhom qed jiġu jaħdmu hawnhekk u l-problemi tagħhom qegħdin imorru għallar. Grazie Grazzi ħafna, Sir Klajs. Fu rapport bijom l-Univerli Staks. Grazzi, Sur President votajt kontra il-rapport fuq l-inizjattiva propja dak nixtaqsam minn Mediterran Mediterranja għal numru ta' reġunijiet. Mem nebda dubju illi Mediterran stabli tfisser eh, kwistjoni għolja għal bqija tal stat membri, specialment fejn il-problemi huma kbar. Ma nix nikontemplaw l-ispejjeż li marbuta ma' pjan pal dan laqat ma ta' gvernijiet, segretarjat u pakketti għal ġirin ma jirrappreżentawx xi ħaġa vijabbli ekonomikament fil-preżent. Jiena da' ħamsa sabiex ikun hemm aġġornament tal-Unjoni Ewropea taħt l-ftajim ta' assoċjazzjoni li mandu xi proċedi f'bilanċ delikat li hemm bżonn mill-Ewropa seħit pal dawn mhux se jagħtu fiduċja lill-Iżrael fil-li taġixxi kif suppost. Vielen Dank, vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes Herr Kollege. Grazie, Hafner. Ach, als junger Journalist. Pala ġurnalist eh, fit-tmennijiet, jiena zort ir-re Hassan tal-Marokk wara talba għal komunità mediterranja sfat fi xej il partijiet differenti tal-Ewropa għadna dak iż-żmien qatt ma kellhom min qasmu u kellhom jibqgħu flimkien. Dan qed insemmih għaliex maħniex sempliċement qed narmu l-flus mingħajr ebda raġuni. irridu nkunu ċerti li namlu struttura politika tajba il għaliex il-Mediterran bħalma kien għal Churchill kien il-parti dajfa viċin tal-Europa, aħna dan ma rridux. Grazzi ħafna dikjerazzjoni ta' vot dwar il-rapport Kirilov. President. Grazzi, Sur President. Jiena appoġġajt il-paragrafu 12 oriġinali f'dan ir-rapport. it tħassib tal-użu tal-, -użu etniku fil-Ossetja tisfel u l-Armenja nemmen illi għanna neħdu azzjoni issa dwar ir-Russja u li blokjar l-ġossa ġol stess jgħat isfel. Ma jistax nifhem kif ir-rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea għandhom jitolbu l-permess u issa nitlob l-Russja tirrispetta s sovranità u territorjalità tal-Ġorġa. Grazzi ħafna xurkien. Din kienet l-ħer dikirazzjoni tal-votazzjoni naġġornaw is-seduta. Nirritornaw l-ura fit-tlieta, grazzi.